Ewropea. Grazzi. Grazzi tassew. Sinjuri, hawnhekk aħna wasanna fit tmim tad dibattitu Il-plenarja ser tkompli għada fit-22 ta' settembru mid-9 ta' filodu sa' sija u mbagħad mit-3 ta' sinar sa' 7 ta' filgħaxija. l agenda diġà ġiet